L-odwa tajba niftaħ il-plenarja tal-lum l-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna għandna l-mistoqsija orali lill-Kummissjoni fuq ir-regola ta' bagalja tal-idejn waħda imposta minn ċerti linji tal-ajru. Għaddaqstan tista' naddi l-kelma minnu fih lill-awtur Brian Simpson għal ħames minuti. Good morning, President. Is l adwa tajba, President. Valla pena li nibdew meta laqqasataw il kommissarju <laughs> I mean, the, the, give, the giveaway chairman is in the... Kif trit, il-mistaqsija orali għalej il kommissjoni Ġej, mena nistannu. Of the Committee on Transport and Tourism. Fisem il-Komitat ta' Trasport u Turizmu jenet nintroduċi din il-mistoqsija orali l-lum li tkopri regola ta' bagalja tal-idejn waħda imposta minn ċertu linji tal-ajru. Il-Komitat tiegħi joħoss li hemm bżonn ta' azzjoni f'din id-direzzjoni biex nindirizzaw il nuqqas ta' konsistenza kif ukoll in-nuqqas ta' trasparenza li ta' sekwit ikun hemm għal passiġġieri bl-ajru. President, kienet prassi standard dan numru ta' snin li l-passiġġiera ikunu jistaw jieħdu l-xiri tagħhom fuq l-aeroplan mingħajr ebda miżata ta' xejn u mingħajr ebda otjiet finanzjarji. U ma kienx hemm ehm, introduzzjoni ta' miżati fuq dawn l-affarijiet u lanqas ehm, mizati għal laptops jew affaritek, minn trif waħda daħlu dawn il-mizati, u għalhekk wassal din il-mistaqsija orali. flix iskun whisky, per eżempju, kienet kien hemm passiġġieri li kienu mġara li ħalsu għalih u foħrajn le. U għalhekk kien hemm nuqqas ta' konsistenza, hemmhekk hemm nuqqas ta' trasparenza u hija din l-istess nuqqas ta' konsistenza li l-Kumitat huwa mħasseb dwarha. Hemm Il-ħsieb mitwemmin li ċertu linji tal-lajru mux qegħdin ħarsu lejn il-linji gwida tal-ICAO l-ICAO u anke fuq il-passiġġiera u anke fuq is-settur tal-imnut tal passiġġiera Napprezza li regoli tal-PIS rridu jkunu konformi mar regoli li jem u anke impressjoni kbira minn l linju tal-ajru kif ukoll mal-ajruporti. Tħassib tiegħi huwa li f'dawn l-aħħar snin ċertu linji tal-ajru rridu li l-passiġġieri ħalsu għal kollox, mentri oħrajn ma jagħmlux dan it-tip ta' miżati. U f'dal qasam ta' miżati nixtieq li l-Kummissjoni taġixxi biex bekk il-pubbliku ikollu trasparenza sħiħa kif ukoll intaffu il-kunċett li huwa ta' miżati żejda addizzjonali fl-avjazzjoni Ewropea. Bekk il-passiġġiera ħakunu ħafna drabi rabjati, konfuzi u jkollhom is-sensazzjoni li xi ħadd saraqhom. Grazzi. Grazie. La... Grazzi. Issa ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli l kummissarju De Gucht. Madam President uh, and Signora President, membri onorevoli, l-odwa tajba, bħala għal membru tal-Kumitat Tran fil-mistoqsija tiegħu il-Kummissjoni konxa dwar il-fatt li l-bagalja tal-idejn eh, u l-miżat imposti fuqhom ivarjaw minn għanja tal-ajru għall-oħra anke l-grad ta' kemm ikunu stretti id-varja. U hemm kundizzjonijiet u standards li huma fil-prattika f'dal-qasam. Dan irid jitqis bħala riflessjoni ta' diversità ta' servizzi li jissa huma disponibbli għal passiġġiera mod f'suq daqstant kompetittiv. Il-libertà ta' linji tal-ajru li jagħmlu miżati b'mod eh, ħieles hija waħda mill-ġebla tax-xewka tar-regoli tas-suq waħdini għal vjaġġi bl-ajru. Il-prezzijiet naqsu bekk u dan kien benefiċċju tal-konsumaturi u negozji. Il-Kummissjoni tqis li l-linji tal-ajru liberi li jagħmlu l-termini tagħhom u l kundizzjonijiet tagħhom Dan irid isir b'trasparenza u b'konformità mal leġiżlazzjoni Ewropea korrenti, ġifiri ir-regolament fuq servizzi bl-ajru 1008 stroke 2008 u regolament EC 889 stroke 2002 fuq il-responsabilità tal-linji tal-ajru f'każ ta' inċidenti. Jekk is-swieq jaħdmu tajjeb u l-informazzjoni tkun trasparenti, dan ikun kriterju biex wieħed jażel linja tal-ajru flok oħra pereżempju. Fir rigward id-drittijiet tal-passiġġiera, l-passiġġiera għandhom id-dritt li jkunu jafu x'inhuma l-kondizzjonijiet fejn jistgħu jġorru bagalji tal-idejn dejjem f'trasparenza skont ma hemm fil-leġiżlazzjoni eżistenti. Għalhekk il-Kummissjoni taħseb li billi niprovdu aktar informazzjoni aħjar għal passiġġiera il-kwistjoni ta' nuqqas ta' konsistenza fost il-linji tal-ajru anke l-kwistjoni ta' proċedura tal-handling tal-bagalji tista' tiġi indirizzata. Para minn hekk irid ikun hemm infurzar aħjar tal-leġiżlazzjoni eżistenti. ir ruol tal-entitajiet ta' nfurzar tar-regoli anke fuq il-bagalji tista' titqis bħala parti ta' reviżjoni ta' drittijiet tal-passiġġiera u l-leġiżlazzjoni marbuta magħha li ħatkun preżentata fl-ewwel nofs tal-2013. Il-Kummissjoni tieħu nota tal-fatt li l-politika ta' bagalja tal-idejn waħda taffetwa l-interessi tal-bejjieħa kif ukoll tal-ajruporti. Nafu li l-relazzjonijiet u huma kwistjoni tal-ajruport u anke tal-linji tal-ajru u l-linji tal-ajru anke l-passiġġiera irridu jkunu valuti u jistaw jagħmlu dawn it-tip ta' regoli dejjem jekk ikunu konformità mar regoli ta' sigurtà. Il-President, grazzi issa fisem il-kellima li ħajtkellmu fisem il-grupp l-Onorevoli Baħ u għonet fisem il-PPE għal-minuta u nofs. Grazzi, President. Kummissarju, kollegi, qed nirċievu iktar ilmenti miċ ċittadini Ewropej mħazbin dwar ir-regoli arbitrari fir rigward il-bagalja tal-idejn. Hemm nuqqas ta' definizzjonijiet ċari koll fuq il-bagalja tal-idejn. Verament arbitrarja. U l-distakki li hemm fil-liġi li tintuża huma kbar. Bekk il-passiġġiera jistaw jaqdu jużaw prassi irregolari u dan huwa ovvjament għad detriment Anzi, l-kumpaniji jaħdmu b'mod biex ikun jistgħu jieħdu flejjes minn wiet il-passiġġiera jkollhom per pereżempju għal laptops, computers, etc. Kien hemm il-menti u għalhekk provajna nirreferu għalihom fiex ikun hemm regoli uniformi għal bagalja tal-idejn biex bekk il-passiġġiera ma jkunux mifnija b'dawn ir-regoli u b'dawn il-ħafna tentu fit fil-liġi. Il-mużiċisti professjonali, per eżempju, li jihdu l-istrumenti tagħhom ikollhom regoli arbitrarji jkunu soġġetti għalihom għaliex m'hemmx regoli uniformi. Dak li għanna jmur lura l-2004 u għalek għanna bżon ta' sistema wahdanija. Għanna bżon li l-Kommissjoni tkun projattiva u mux toqgħod tistenna bideja fuq zaqqa li toħroġ ħaġa mill-qorti tal-ġustizzja. Grazzi fisem l-essendi l-onorevoli El Kadrawi għal żewġ minuti. Grazzi, President, kollegi, kummissarju, il-grupp tiegħi ovvjament jappoġġa il-mozzjoni li ġejja mill kumitat Tran li jkompli mar-rapport tal-2012 meta tlabna biex il-prassi bħal dawn jieqfu li hemm ċertu linji ta' rajru kumpaniji fir-rigward ir restrizzjonijiet ta' bagalji tal-idejn. Dawn huma prassi kummerċali li jistgħu ivarjaw, jistgħu jkunu differenti, skont fej tkun, ħafna drabi jkun hemm ambitu dejja, xi kultant hemm iktar lokal manuvra, il-prezzijiet ivarjaw u nistgħu minn tal-inqas nitkellmu bħala minimu għal trasparenza l passiġġiera u anki għall impjiegi fl-ajruporti. Ta' bilħaq jista' jkun hemm ħafna inkonvenjenzi għal passiġġiera jekk kulħadd ikollu Ehm, jgħaddi, jħalla xi miżati u inkella jgħaddi l-bagalli tal-idejn biex jgħaddu bħala bagalli fuq l-ajruplan. Il-kontrolli, per eżempju, fuq il-bagalli għandhom isaħħu fi żmien ta' check-in. Meta wieħed jiġi biex jirċivi l-biljett biex jitla fuq l-ajruplan. Rridu nirriflettu fuq il-fatt jekk il-bagalja tal-idejn ix Eh, meqjusa bħala tali, jekk eh, xiri li jkunu minar eh, dazzi li jistaw xittala fuq l-aeroplan jew le. Per eżempju, hemm kwistjonijiet oħrajn individwali għal-ġaketta, għal-kot. Għanna nevitaw li nkunu mifnija b'ħafna regoli, kun hemm regoli ġenerali fuq il-livell Ewropew u niżguraw fejn hemm eċċezzjonijiet u fejn hemm delegi għal dawn il-rekwiżiti minimi fej ser ikunu, eċetera. Naħseb li dan taffi l-inkonvenjenzi. il sistema tkun ġusta u tittiġi applikata bl-istess mod madwar territorju Ewropew kollu. Passiġġieri għandhom ikollhom il-possibilità li jieħdu affarijiet żgħar fuq l-ajruplan mhux skabrużi mhux kbar u għandha tkun il-priorità għal servizz konvenjenti għal passiġġieri min-naħa tal-kumpaniji. Jekk l-affarijiet ikunu disponibbli għal bejħ biex jimbijaw fl-aeroport mandomx imbagħad il-passiġġieri ħalsu tagħhom darbtej minħabba l-miżati. Grazzi fisem l-alde l-Onorevoli Aylward għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, President. What items are essential and non-essential? Irridu naraw huwa essenzjali u mhux essenzjali hemm id-dimensjoni tal-permessi għal bagalji dawn ivarjaw minn aeroport għal ieħor ħafna drabi jkun hemm permessi għal dawk il-titjiriet li jkunu eh, lejn naħa waħda mbagħad meta tiġi biex tiġi lura l ajroplan t-tira tar ritorn ma jħallux l-istess bagalli. Għalhekk ir-regoli jvarjaw, il-passiġġieri jirrabjaw, ikun hemm ħafna regoli li jiġu li jiġu applikati b'mod stret, dan ikollu effett fuq il-beħ bl-imnut, ħafna drabi l-passiġġiera jkollhom eh, jagħtu l-bagalli tagħhom tal-idejn biex jittella fuq l-ajruplan u dan ħafna drabi mingħajr ebda raġuni ta' xejn, mingħajr bħalli kieku sens komun intelef. U bħalli il-personal tal-linji tal-ajru jkollhom bonus għax jirnexxilhom u waħlu l-miżati fuq il-passiġġiera. Irridu noqogħdu attenti għal liġi tal-kompetizzjoni, nafu li l-spazju fuq l-ajruplan huwa wieħed limitat, iżda fl-istess ħin irridu jkollna sens komun biex naraw x'inhu huwa daqs xira ta' bagalja tal-idejn u rridu jkun hemm limiti stabiliti għal restrizzjonijiet biex bekk ikun hemm anke regoli ċari għal meta jkun hemm xiri fl-ajruporti rridu prassi kommerċali standard għal ħarsin tal-konsumaturi, għal passiġġiera biex bekk ikunu jistaw iresqu bagalji tal-idejn fuq l-ajruplan anki inkluż ix-xiri li jixtru mill-ajruport. Irrid ikun hemm regoli ċari mhux ħafna kliem fieraħ biex bekk il-passiġġiera jkunu konċi ta' x'inhuma drittijiet tagħhom u mhux ikunu soġġetti għal deċiżjoni arbitrarji fl-ajruport ikun li ma jkun. Grazzi. Grazzi, President l-Onorevoli Lichtenberger għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, President, Kummissarju, hemm ħafna prassi li tvarja minn aeroporta tal ieħor minn ċerti linji tal-ajru u oħrajn fuq il-bagalji tal-idejn u din hija distorzjoni tal-kompetizzjoni. Jekk titħalla kif kif qed fid-diskors tiegħek, speċjalment għal linji tal-ajru lokali. Għal passiġġiera dan huwa xi ħaġa inkonvenjenti meta jiġu biex jivvjaġġaw bl-ajru. Ħafna drabi biex titla' fuq l-ajruplan tkun verament operazzjoni skabruża u ikun hemm ħafna nies li joqogħdu eh, ħarsu jnemsu fuq liema tip ta' bagalji ħatiħu fuq id-daqs tagħha u din hija inkonvenjent kbira l-passiġġieri. Irridu li jkollna regoli li jkunu implementati. Ma nistgħux darba wara l-oħra najdu li iva l-ment jaddi għal qorti tal-ġustizja u forsi xi darba l-affarijiet jinbidlu. Le, hemm diffikultà kbira hawnhekk, per eżempju l-istrumenti mużikali għan professjonisti fil-qasam, hemm ħafna nis ehm, nies li qed jiġu soġġetti għal kontrolli kull ma jmur. Għalhekk il-Kummissjoni qiegħda taqalura mill-istennijiet li hemm memuża magħha. Il-passiġġiera jistgħu jażlu Eh, li ma linja tal-ajru jihdu, libertà, fċertu waqsma ma fil-rotot reġjonali ħafna drabi jinqabdu bejħaltejn. Irridu jaraw li ma rotot jistaw jazlu, li ma linji tal-ajru jazlu u dan ħafna drabi jisir minħabba l-bagali tal-idejn. Ma nisnu permettu li dan ikun il-kas għandu jkun hemm suq ħieles għal titjiriet u dan ħafna drabi ntilef l-imkien drittijiet tal-passiġġiera meta nħarsu lejn l-affarijiet kif huma bħalissa u d-direttivi kif huma bħalissa. Fir rigward il-kompetizzjoni, bażikament qed tkunu wisq eh, tfetqu f'dawn l-affarijiet u qed farfru xi kultant, u għalhekk ejja naħsbu fil-konsumaturi u fid-drittijiet tagħhom. Grazzi fisem li sijar l-Onorevoli Vlaza għal-minuta. Grazzi President, Sinjuri. L-vjaġġar għal vaganzi jista' jiswilek ħafna flus speċjalment brabta mal-bagali u l-bagali tal-idejn. Hemm u ċertu restrizzjonijiet li jagħmlu ħajja diffiċli għal passiġġiera. Jekk ikun hemm dowmin jew inkella tintelef il-bagali hemm ħafna regoli komplikati marbuta mal-daqs u l-kontenut tal-bagali tal-idejn. Xi kultant il-linji tal-ajru ħallu l-bagali tal-idejn bxejn ikunu kemm ikunu sa ċertu daqs Imma mbagħad hemm oħrajn li jkollhom ħafna restrizzjonijiet, ħafna regoli ta' daqs u ħafna miżati. Hemm raġuni li l-Unjoni Ewropea tibda tagħmel regolamentazzjoni f'dal qasem u tġiel lill-linji tal-ajru jagħmlu armonizzazzjoni tar-regoli, irridu narfu wkoll li fit-trasport xejn ma jiġib xejn. Il-klijenti għandhom l-għażla ħilsa bejn il-kumpaniji ta' trasport differenti, xi kultant ikollhom ħalsu miżata, iżda rridu nqogħdu attenti għal kondizzjonijiet ta' trasport għaliex il-linji tal-ajru li ma jkunux jiswaw ħafna low cost jiprovdu servizz imma ovvjament ċertu miżati ma muża magħhom. U għalhekk aħna għandna ninterferu ninterferixxu kemm jista' jkun mill-inqas possibbli. Nafu li r-regoli ħafna drabi waslu għal żejda l-kumpaniji. Ħafna drabi dan ikun rifless fir-regoli tal-prezzijiet tal-passiġġieri u aħna għandna nkunu kontra dan. Il-President, grazzi fisem il-GUE NGL l-Onorevoli Murphy, Murphy għal-minuta. Grazzi President, hija relazzjoni kommerċjali bejn il-passiġġieru l-linja tal-ajru ma mhix relazzjoni ta' nies indaqs bejn passiġġier li jista' jażel minn kwalinkwa linja tal-ajru madwar id-dinja bħalma qal kellim qabli Ħafna drabi l-passiġġieri ma jkollhomx għażla u nafu li ħafna linji tal-ajru jużaw din ir-regola ta' bagalja tal-idejn waħda mhux fl-interess ta' sigurtà tal-passiġġiera, mhux fl-interess tal kumdità tal-passiġġiera, ma bħala mezz biex iżidu il- toqol tal-but tagħhom b'ħafna miżati żejda għal bagalji tal-idejn. Hemm bżonn ta' regoli uniformi nafu li dinija waħda mill-prassi ta' Wild West li jużaw il-linji tal-ajru biex zidu il-flus tagħhom nafu li Ryanair hija fil-qċata ta' dan kollu jagħmlu miżati għal karta ta' kreditu u ħafna websites li jkunu mhux daqshekk trasparenti. Il-filosofija ta' Ryanair hija espressjoni ta' eh, rajba eh, kapitalista nafu li rridu naħdmu fl-interess tal- tal-personal, nafu li Ryanair għandhom reġim fejn il-personal tagħhom jitkeċċaw anke xejn b'xejn. U għalek nitolbu l-Kummissarju ħaj wassal għal wedit tiegħu, il-Presidenza ħat wassal għal wedit tagħha fil-rigward ir-rikonoxximent fuq livell tal-Unjoni jew inkella ħammorru lura bħalma minna fir-referendum fl-Irlanda. Grazzi ora la... Il-President, grazzi, issa fissem il-kellima l-oħra Nibdow l-ewwel l-Onorevoli Danta għandna minuta u nofs. Grazzi, President, Kummissarju, kollegi, li kun hemm restrizzjoni għal bagalja tal-idejn waħda meta titla bord aeroplan ħat wassal biex il-passiġġiera jagħmlu għażli differenti. Dan ifisser ikollhom jixtru l-affarijiet abbord minn flok fl-aeroporti. Rajna minnaħa tal-Kummissjoni ma kienx hemm risposta ċara. Din miżura li kun hemm restrizzjoni ta' bagalji tal-idejn jekk tkun drastika żejjed ħad xekkel id-drittijiet tal-passiġġiera. Musser ikun jistgħu jagħmlu għażla, musser ikun jistgħu jagħmlu xiri fl-ajruporti. Musser l impatt ukoll fuq l-ajruporti stess, speċjalment dawk reġjonali dawk l-aktar żgħar. Għall-ajruporti reġjonali l-problema hija waħda ta' tħassib għaliex il-kumpaniji low cost qed jistabilixxu ruħhom hemmhekk minflok eh, vantaġġi kompetittivi Għalhekk irqodu attenti meta nagħmlu politiki li jagħmlu ħsara lin negozju tal-ajruporti. Ħafna drabi dawn l-ajruporti żgħar ikollhom eh, kumpaniji tal-ajru li jkunu low cost u dan ikun ta' kundanna kbira. Irqodu attenti nikkundannaw l-linji tal meta nikkundannaw il-linji tal-ajru meta ikun hemm dawn it-tip ta' restrizzjonijiet. Għalhekk irqodu attenti għal ċertu ħtiġijiet tal-ajruporti Imma jekk ħajkun hemm fema bejn l-ajruporti u l-linji tal-ajru ma jressu jkun hemm abbuż mill-pożizzjoni dominanti. Ħafna drabi ikun hemm ftehimiet bejn il-linji tal-ajru dan jista' jfisser li l-kumpaniji kollha ma jkunux jistgħu jsibu ruħhom fuq livell indaqs għalhekk għandhom japplikaw politika waħdanija. Fir-rigward il-prodotti ħilsa mid-dazju dawn m'għandhomx jitqisu bħala eh, bagalja tal-idejn li tista' tal-abort. Forsi soluzzjoni din. Onorevole Ayala Sender, un minuto. Signora Ayala Sender, minuto. Grazie President, Iva, jena. U koll għat ma dawk li għadin jgħidu li jem kontradizzjoni bejn id-dritt eh, tal kommerċu dritt tal-passiġġieri, jem noqqas ta' informazzjoni, jem ħafna Diffikultajiet u koll sabiex wieħed ikun jista' jwassal l-informazzjoni li twassal għal abbuż anki minnaħa tal-personal tal-kumpanija għaliex daw minħabba pressjoni li jagħmlu minnaħa ħaddimhom jispiċċaw jagħmlu trattament ħażin fuq il-passiġġieri, fuq in-nies, fuq kulħadd li joqgħdu jagħmlu ħafna eh, pressjoni fuq il-passiġġieri biex itelgħu bil-fors basket wieħed biss u dan wkoll ħaj kollu impatt fuq l-aeroporti reġjonali kif għal il-kellim ta' qabli wkoll u hemm bżonn Kommissarju għalhekk li jkollna regoli ċari u maġġani pereżempju liġi Spanjola tiffaċilitaw tipproteġġi il-passiġġier. U ma ridux illi għalhekk ikun hemm abbuż anke minn pajjiżi oħra mhix sewwa u Naħseb illi hemm bżonn għal daqstan ta' regoli illi jiffaċilitaw id-drittijiet u id-drittijiet indaqs tal-passiġġieri. Grazzi. Onorevole Kramer. Is-Sur Kramer għal-minuta. Grazzi, Signor President, Kommissarju. Il klient għandu jkun ir-re, il-klient għandu jiġi trattat tajjeb. kull linja tal-awru, eh, kull sena linja tal-ajru jirċivu l-flus minn il-kontribwenti u jħalsu t-taxxi fuq il-fuel. U l-passiġġier laqal biss ikun jaf, per eżempju, jekk il-linja tal-ajrix qed gawdi minn ċertu eh, roħs. ċerta jridu jħalsu, dejjem moħħom daw biex jiġbru kull solt li jistaw anki kultant biex tuża toilet titħallas il-flus tista' timmaġina jekk il-Kummissjoni ħad iddefendi daw l-affarijiet għal hemm ovvja li issa ċ-ċittadini mxebbajn bl-Unjoni Ewropea. Kummissjoni jekk jogħġbok ibdew ipproteġu daqsxejn il-drittijiet tal-passiġġieri ma jistax ikollok sitwazzjoni inti fejn l-linji tal-ajru jibqgħu jaħelbu lill-passiġġieri. Is-sur fidanza grazzi kummissarju. Din ir-regola ta' basket wieħed fil-kabina kif irnu bħalissa mhix tajba naraw illi kultant naraw regoli li huma ċessivi u mhux ġustifikati u anki qas jippermettu li l-passiġġieri jixtru kemm iridu, speċjalment fl-ajruport, jiġifieri dan kollu qed joħnoq id-drittijiet tal-klijenti tal-ajru dawn huma tattiċi eċċessivi li ħaj jaffettwaw il- qasam tal-beħ bl-imnut fl-aeroporti, speċjalment ħafetwa dawk l-aeroporti lokali u reġjonali. Il-Parlament Ewropew, permezz anki ta' dialogu malikaw, jixtieq li jkun hemm linji gwida armonizzati fuq din il-kwistjoni tal-basktijiet li tista' istattella miegħek fuq l-ajruplan u biex bekkalek għalhekk u ukoll il-kwistjoni tax-xiri fl-ajruporti. Hemm bżonn li jkun hemm politika ta' prezzijiet iktar uniformi, iktar ċara sabiex nevitaw abbuż u nevitaw li jkun hemm tnaqqis fil-servizzi li jingħataw. Naħseb kummissarju nistgħu nagħmlu iktar minn dak li għadt inti u fil-fatt m'iniex sodisfatt bit-tweġiba tiegħek u nixtieq nitolbok biex tkompli għaddej b'daqsxejn iktar eh, konvinzjoni. Grazzi. Is-sur Danelli sal-minuta. Kħarġtu, Proedre, kiri epitropi? Grazzi, President. Kommissarju, fil-qasam ta' trasport bl-ajru għadin naraw bidliet kontinwi anke minħabba l-għan il-modell low cost u s-sistema ta' fiskali li tapplika għalih. Imbagħad hemm il-kwistjoni ta' regoli ugwali għal kulħadd. Din ir-regola ta' basket wieħed tista' teffettwa dan kollu b'mod negattiv kif ukoll għajnuna statali wkoll effettwata l-għajnuna illi qiegħda tingħata qed ikollu effett dan kollu anke f'termini kompetittivi. U dan wassal għal ħafna konfuzjoni u koll għal passiġġieri għannis li jivvjaġġaw laqas biss ikunu jafu x'tib ta' regoli ħaj applikaw għalihom kultant ikun hemm in-nies li bil-fors ikollhom jivvaġġaw anke minħabba xogħol. U għalhekk għandna bżonn armonizzazzjoni għal kondizzjonijiet li applikaw u mhux sempliċement informazzjoni. Grazzi l-Onorevoli Taylor jekk jogħġbok. Grazzi, Signora President. Il-mistoqsija waslet f'mument Tajjeb, u nifhem il-frustrazzjoni illi hemm wara il-mistoqsija kellna tliet rapporti separati li konkludew referenza għal dawn ir-regoli adottati fl-2012 dwar il-basktijiet li tista' tellem jekk fuq l-ajruplanu. Jiena kont ir-rapporter tal-ewwel rapport li kien jitkellem dwar l-applikazzjoni ta' dawn id-drittijiet tan-nies illi Eh, jivvjaġġaw blajru, rapporti li ġi għacċettat maġġoranza kbira. Issa ħna hawnhekk qegħdin nitolbu kommissjoni sabiex tipproponi miżuri li jippermettu li narmonizzaw il-prassi kommerċali. Anki sabiex inħarsu l passiġġieri minn restrizzjonijiet eċċessivi u jippermettilhom illi tellaw magħhom ammont raġonevoli ta' basktijiet Smajna x'kellhom xi jgħidu l-passiġġieri stejjer tal-waħx il-Parlament issa semma leħnu u donnu l-Kummissarju jekk fimtu sew ħajħalli f'idejn il-swieq u probabbli l-rati mhux biżejjed dan jiena rrid il-Kummissjoni twieġeb dawn it-tlet rapporti li talbu li jkun hemm azzjoni proattiva. Grazzi. Grazie, onorevole. Grazzi. L-onorevoli Cosa l-minuta u nofs.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 jiffaċċaw problema min, problemi minħabba din l-informazzjoni kontradittorja fil-kwistjoni tal-basklit li statella jak fuq l-ajruplan, varja l-informazzjoni minn kumpanija l-oħra u kultant anki minħabba daqs tal-basket, dak li kunu kollu jħallas għax il-basket ikun kbir wis jgħidulu u jħallas ħafna u jkun hemm sitwazzjonijiet saħan sitra kultant negattivi illi jikstru drittijiet tal-passiġġier u għalhekk hemm bżonn illi nippruvaw insibu soluzzjonijiet komuni. Il-Parlament Ewropew kemm il-darba tratta din il-kwistjoni anki jien naħseb illi hemm bżonn illi kollna karta tal-passiġġieri li tapplika għal kulħadd u li tindirizza wkoll din il-biċċa xogħol. Jien tkellem kemm il-darba fuq l-istrumenti Anki l-kollegi tkellmu fuq l-istrumenti tal-mużika, per eżempju l-tella kif fil-aeroplani, natkellimt anki dwar per eżempju ċertu affarijiet li għandhom xieqsmu ma ċertu dizabilta li kollok it-tella miegħek jew mediċini, hawnhekk mhux qegħdin nitkellmu dwar kwistjonijiet arbitrarji imma dwar drittijiet fundamentali. Grazzi. Nadi issa għal sistema KHDI.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 mannix regoli li applikaw għal kulħadd u anke dil biċċa xogħol imbagħad tal-kundizzjonijiet tal-beħ per eżempju tal-biljetti diffiċli ħafna li wieħed anke biex jara eżattament kemm ħajissu eċċetra u anke kwistjoni tal-bagarji ma tistax tqabbel eżattament x'in il-kundizzjoni bejn linja tal-ajru u oħra u ġili ikollok tħallas ħafna flus u kollax jgħidulek li mintix qed ar regoli tagħhom. Hemm bżonn ta' regoli għal kulħadd għaliex dan jkun ta' vantaġġ anki għall-ajruporti, speċjalment dawk l-aktar żgħar. Diġà tkellimna dwar il-kwistjoni fit-23 ta' Ottubru l-2012 fi ħadna inizjattiva tlabna Kommissjoni Ewropea sabiex tibda tirregola din il-kwistjoni tal-bagali li tella miegħek li tagħmel din dil ħaġa. Grazzi l-onorevoli Matula. Grazzi, Sinjura President. Iċ-ċittadini Ewropej li jivvjaġġaw b'mod regolari bejn il-pajjiżi Ewropej notaw li ċertu linji tal-ajru qegħdin jimponu regoli inġusti fuq dawn il-bagalji. Għedin nitkellem hawnhekk dwar id-daqs tal-bagalja, il-pis u l-affarijiet li wieħed jista' jtellha miegħu fuq l-ajruplan nifhem li hemm kustjoni ta' sigurta. U nifhem ukoll li l-ispazju limitat għal bagalji fuq l-ajruplan imma nansab li jkun hemm regoli adottati fuq livell Ewropew sabiex ma jkunx hemm regoli abbużivi u miżati inġusti. Dwar imbagħad id-daqs tal-bagalja, naħseb li dan għandu jkun hemm regoli ċari u ġili ikun hemm pereżempju min ikollu limitu ta' seba' kili biss biex jitella miegħu mhix ġusta din, naħseb li għandna bżonn nirrispettaw issa drittijiet tal-passiġġieri. Grazzi ħafna, is-Sur Lightfried. Grazzi, Signora Presidente. Grazzi, Sinjura President. Kommissarju, għandik żewġ eżempji illi l-tqajt magħhom jien. Meda mela, l-aħħar Jiena tirt ma linja tal-Iris ma stat Wittenbergu kien hemm ħafna passiġġieri illi waslu tard għaliex dawna kienu ġejjin jiġifieri minn ajruplan ieħor u kienu ġejjin mill-bot u kien hemm ħerba sħiħa ġifieri mill-baskijiet tagħhom da vera kien diffiċli li nakkomodawhom kollha. Imbagħad iktar tard kont mal-linja oħra tal-arju ċirkustanzi differenti fejn kulħadd kellu bżonn iżom iżom biss li basket wieħed u laqas ma setaw itellaw basket magħhom duty free U tista' timmaġina wkoll x'taħwit kien hemm. L-istess regoli għandhom japplikaw għal kulħadd. Ma tistax tagħmel inti Dan huwa każ fejn iva regola waħda tista' tapplika għal kulħadd. Grazzi, Sinjora Senalova. Grazzi, Kommissarju, Sinjuri. Dal-aħħar rajna miżuri dejjem aktar restrittivi minnaħa tal-linji tal-ajru billi jagħmel il-ħajja tal-passiġġieri tas-sew diffiċli. U dan japplika mhux biss dwar il-bagalji li tella miegħek fil-kabina, id-daqs u l-pis ukoll. U l-passiġġieri sir jafbjom daw ir-regoli meta jkun wasal biex jitla fuq l-ajruplan. Ikun tard twiss ma jista' jagħmel xejn ħlif id-daħħal idu fil-but u jħallas id-differenza. Ġifi dawna jisom għedin jamlu dawn il- jisom jisom għedin jimponu dawn il-ħlasijiet moħbija. U ma nix natu l-opportunità l-linji tal-ajru biex kunem dan il-ħlasijiet moħbija. Grazzi ħafna. Il-kelema li mis, grazzi signora Kommissarju. Nafu aħna xint għal dwar. sissa ma rridux li kunem klawzuli abbużivi għal passiġġier. Tariffi li kultant ikunu iħawdu l passiġġier u jwaslu għall iżbalji wkoll. Dinar restrizzjonijiet tal-bagalji li t-tella miegħek huwa wieħed mill-eżempji illi ħafna drabi wassal għal ħafna elementi fl-Ewropa u ċertu situazzjoniet ma tista' tagħmel xejn fihom, għalhekk għandna bżonn regoli fejn l-informazzjoni se tkun ċara u trasparenti u hemm bżonn li jittieħdu miżuri u regoli fuq livell Ewropew sabiex nagħtu garanzija tal-informazzjoni u trasparenza li tinkludi l-biljett kemm jiswa. Importanti li ngħidu eżattament x'inhuma Ir-regoli, x'inhu ma l-affarijiet li se tellam jak fil-kabina, l-pis, il-bagalja daqs fija u kollox. U hemm bżonn li aħna nagħtu garanzija ta' drittijiet, neliminaw l-abbużi u l-passiġġieri tal-ajru jgawdu minn ċertu garanziji wkoll. Grazzi. Grazzi ħafna is-Sur Klintz. Grazzi, President. Aħna dejjem nitkellmu dwar l-interess tal-konsumatur, dwar li ngħidu li jkun hemm regoli għal kulħadd. Aħna l-koll iltqajna ma' sitwazzjonijiet fejn ikun hemm definizzjoni differenti ta' x'inhi ta' x'inhu basket. Sawa tista' tella miegħek. U l-linji tal-ajru jaħdmu kif iridu, kien hemm pereżempju Sinja Dohang li ma ħallewix it-tella titla fuq l-ajruplan għaliex xi kellha eh, basket handbag normali u kellha basket ukoll li xtrat mill-airport, ġi basket tal-plastiku, allura le ma tistax it-tella ħames snejn daw. Għalax tagħmel, memma ma jistax naċċettawhom daw l-affarijiet. Tiġa ċ ċittadini ma tantx jafdawna wis, issa Irridu naraw na' x'nistgħu nagħmlu sabiex għall-inqas daw iċ-ċittadini jibdew igawdu daqsxejn id-drittijiet li ħaqhom. Grazzi is-Sur Banjen. Um, Grazzi, jiena tassew kontendin il-mistoqsija orali għaliex Istanna situazzjoni redikola meta naslu biex nitilaw fuq l aeroplan għax mux biss ikollok informazzjoni ħażina li tingħata lill-passiġġier ma ġili jaqbdu ma xi passiġġieri kif u jaqbdu miegħek sewwa u tispiċċa tiġġieled magħhom eh, il- ħaddiema jena ġili kont involut f'argumenti bħal daw għanna Restrizzjoni eċċessivi kultant u daw problema naqbel mal-kummissarju li iva daqsxejn differenza bejn linja tal-ajru oħra twassal għal kompetizzjoni tajba ġifirina favur regoli ma mhux regoli stretti zzejjet naħseb illi għandu jkun hemm limitu massimu minimu imma mhux limitu wieħed illi japplika għal kollox u għal kulħadd għaliex ovvjament il-ħtiġijiet ta' linji tal-ajru li jkunu low cost li jtiru distanzi osra u differenti minn meta inti għandek ajruplan kbir li jtir distanzi twal anki kwistjonijiet ta' kemm jesa l-ajruplan. Nasa peridu namlu regoli li japplikaw jagħmlu sens. Grazzi ħafna l-Onorevoli Mesner. Frau Presidentin, Herr Kommissar. Grazzi, Signor President, Kommissarju. Fl-Europa għanna regoli għal moviment ħieles tan-nies, tas-servizzi u tal-prodotti. Għalhekk ma rridux li jkollna regolamentazzjoni żejda li jridu huma li jkollna għafas li għamel sens. Bħalissa għandna nuqqas ta' trasparenza pereżempju f'dan il-każ ta' bittijiet tal-passiġġieri. Jina darba tirtma ma' ajruplan low cost, kelli basket zarba, galja zarra u handbag u kważi kważi kienu ħajwa fuqni u kolla li xkont kif jifmu u ma kelli zewġ basktijiet. U kienem jisu eh, post fejt tista tpoġġi l-affarijiet tiegħek u għalu li le, għalu li jekk ħatuħu daw il-bagalja u il-basket trid jew tħallas jew inkella tħallu wieħed warajk. U ovvjament mbagħad kulħadd jibda jirrabja u jiddejja għaliex eh, tifrustra ruħek u għalhekk għandna bżonn ta' regoli ċari biex kulħadd ikun jaffix qiegħed. Grazzi, is-Sinjura Kadenbach. Komissarju, smajna bizzibilju ta' eżempju l-lum li juru kemm għandna bżonn ta' regoli ċari. Imma jdaw irridu jkunu regoli. Illi mhux jippermettu illi xorta iddaħlu miżati maħbija jekk mhux mill-bib idaħlu għam u jispiċċaw jew forsi jollu il-biljetti. L-iktar hawnhekk qegħdin nitkellmu mhux għal dawk in-nies illi għedin isifru għall-lussu, imma nis li eh, jivjaġġaw per eżempju bit-tfal, kollom ħafna affarijiet u jiġu ma jkollhomx xisibu li m'għandhomx xfej poġġu l-affarijiet li jridu jieħdu magħhom. jekk jiena ħansifer pereżempju minn pajjiż ħuna l-pajjiż kieżaħ nispiċċa jkoll ngeżber l-tfal tiegħi f'xi ħameġ ġagagi għaliex ma jqogħdulix fil-bagalji ma nkunx nista' noħodhom minn kella. Is-Sinjura Bilbao. Presidenta. Grazzi, Sir President. Hemm ftehim pjuttost wiesa dwar ir-restrizzjonijiet li qegħdin nitkellmu dwarhom illi imorru kontradittijiet tal-passiġġieri u id-danni illi dan ukoll għadin jagħmlu fil-ħwienet. Hemm bżonn ta' regoli sabiex nillimitaw id-differenzi bejn l-inji tal-ajru. Illum dal-Parlament issa qed jitleb illi jkun hemm xi ħaġa li twassal għal iktar trasparenza. Hemm bżonn ukoll insaħħu pereżempju l-miżuri ta' kontroll u hemm bżonn inżidu wkoll is-sanzjonijiet li jistgħu jirċievu dawk li jieħdu sem f'attivitajiet fraudulenti. Kummissarju, taħseb li hija idea tajba li jkun hemm kampanja speċifika sabiex il-passiġġieri jkunu jafu eżattament x'inhu ma l-affarijiet li qegħdin jiksru l-liġi u ikun hemm xi tip ta' ċessarju diġitali wkoll li Jien fil-organizmi ta' kontroll, inta lajru li għadin nitkellmu fuqhom nafuhom, il-pubbliku kol jaf bihom, il-Kummissjoni lesta illi tagħmel xi kampanja ta' dan it Onorevole Zikaw. Grazie. signora Zikaw. Grazzi Kummissarju, f'dawla ħara xar snin, in-numru tal-passiġġieri fl-aeroporti reġjonali żdiedu b'84% u netwerk Ewropew huwa mamul 90% minnu minn aeroporti reġjonali. ir volta ta' dawn l-aeroporti dejjem sar aktar importanti f'daw l-aħħar 10 snin u għallega naqdin nitolbu kummissjoni sabiex introduċi miżuri illi iwafqu passi abbużiva. Fil-kas tal-bagalji li jitsellaw ma fl-aeroplan, bżon li narmonizzaw il-passi kummerċali fuq dawn il-bagalji dan sabiex inħarsu l-passiġġieri kontra restrizzjonijiet eċċessivi u nippermettu l-passiġġieri li tellhom magħhom ammonti raġonevoli ta' basktijiet din il-politika ta' bagalja waħda biss jew basket wieħed biss li jimponu ċertu linji tal-ajru hija ksur tal-regoli ta' kompetizzjoni. il komissjoni għandha tara daqsxejn x'inhu ma' dawn il-miżati li qegħdin jipponu il-linji tal-ajra xkultan dawn ikunu għolin iżejjed ikunu sproporzjonati jmorru kontra l-politika trasparenti li suppost ikunu fl europa dwar il-limiti ta' prezzijiet. Jaj eh, la parola l Dak, permessa dak il-konkludejna l-kaċ li jissa il-Kummissarju Deguħti l Grazzi ħafna, Signora President, u onorevoli membri ta' dan dibattitu ta' stant interessanti. Anke n numru ta' interventi juri biċċar li din hija xi ħaġa li hija sensittiva. Nixtieq nirringrazzjakom il-koll tal-interess li urejtu f'din il-kwistjoni u nixtieq li nkomplu naħdmu fuq politiċi li politiki li jaħdmu fl-interess tal-konsumatur biex ikun hemm infurzar aħjar ta' leġislazzjoni trasparenti li diġa li hija diġa eżistenti. Palmat fil-kommenti ta' introduzzjoni tiegħi ser ikun hemm reviżjoni ta' drittijiet ta' leġislazzjoni fuq id-drittijiet tal-passiġġieri dan se jkun preżentat mill-Kummissarju Kallas fl-ewwel nofs tas-sena tas-sena 2013 u naħseb li din hija opportunità tajba biex ikollna diskussjoni dettaljata tal-affarijiet kollha li semmew L-lum, inħoss li huwa importanti ħafna u ħareġ ċar minn ħafna mill-kummenti li għandu jkun hemm aktar trasparenza li kulħadd ikun naf se jiġri, x'qed jiġri, għaliex ħafna drabi eh, konsumaturi jispiċċaw f-situazzjoniet diffiċli nixtieq li eh, najt li l-Kummissarju kalla xtaqt jipparteċipa huwa stess fid-dibattitu tal-lum, però kellu eh, tibdil fl-agenda, tibdil fl-aħħar minuta fl-agenda tiegħu u għalhekk ma setax jiġi però jien se nistaqlu l-kommenti li għamiltu untom, u żgur li ser jerġa' lura fuq jitkellem fuqhom meta jsir id-dibattitu fuq il-drittijiet tal-passiġġieri. Grazzi ħafna, Sur Kommissarju, dan jikkonkludi id-dibattitu fuq dan il-punt issa naddu għal mistoqsija orali lill-Kummissjoni fuq ir-regolament dwar marki tal-oriġini obbligatorji għal ċerti prodotti li kun